jew kandidata tkun memuża mbagħad il-votazzjoni tkun nhar l-erba' f'nofsinhar. Issa l-abbozz ta' kalendarju tal-Part Sessions tal-Sena Parlamentari 2016 ġiet adottata fit-30 ta' prim konferenza tal-Presidenti se sibuha fuq il-webpage u skadenza tal-emendi nhar it-tlieta 17 ta' Mejju fl-ofsinhar ma tal-votazzjoni nhar l-24 ta' Mejju fl-ofsinhar.